Grazzi ħafna, President, onorevoli membri. Jiena nilqa dan l-impenn tal-Parlament il kumitati marbutin u anka lir rapporter Sinjura Lope Fontanier għal din il-ħidma eh, maġla wara dan ir rapport Naf li sar sforz kbir sabiex dan din il-leġislazzjoni timxi l qudiem fil-mandat eh, li għandna bħalissa tal-Parlament u naf li intom taqsmu magħna wkoll il-miri tal-ISF. Dan huwa fond integrat budget importanti illi ħares lejn il-pilastru eh, soċjali Ewropew anke huwa marbut ma' semestru Ewropew permezz ukoll ta' ġestjoni flessibbli u iktar sempliċi b'dan il-mod ikun hemm iktar valur miżjud tal-utenti aħħar jiġifieri ċ-ċittadini pereżempju modernizzazzjoni tas-suq tax-xogħol eh, kura tas-saħħa aħjar li l-assistenza tingħata minn l-iktar għandu bżonna kif ukoll kontribut għal dimensjoni soċjali iktar b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea fil-qosor li SF se jikkontribwixxi sabiex ikollna Ewropa iktar soċjali. Il-Parlament għamel numru ta' emendi jiena nista' nilqa' wħud minnhom għaliex jikkjarifikaw it-test tagħna jew inkella jżidu eh, jibdlu ċertu affarijiet fuq oħrajn għandna daqsxejn dubji eh, fuq il-budget pereżempju jiena hawnhekk nixtieq eh, nenfasizza illi fl-opinjoni tagħna il-pre allokazzjoni tal-envelopes tal-ISF iktar li minn dak li aħna qegħdin nipproponu sa jnaqqas il-flessibilità tal-istess fond u b'dan il-mod ikun l-istati membri jkun eh, isibu aktar diffiċli biex jiraġixxu għal bżonnijiet soċjali illi jevolvu mm, mod reali biex anke jkun jistgħu jirrispondu għal kwistjonijiet li jħabtu wiċċhom magħhom eh, fl-istat membru fuq l-emendi marbutin mal-innovazzjoni il-proposta tagħna għandha l-mira illi tħares lejn dan kollu eh, u li trasqu iktar viċin eh, tal-isf u anke li dawn iż-żewġ fondi jinqaqdu flimkien però għal darb'oħra aħna qegħdin nisħu fuq il-flessibilità bħalma minna fuq il-fond easy Eh, aħna ma nishtuqux li naqsu din il-flessibilità għaliex inkella jkun iktar diffiċli jkun hemm reazzjoni għal sfidi ġodda fl-aħħar u mhux l-inqas il-Parlament u l-Kumitat Envi qiegħed jipproponi numru ta' emendi għal qasam tas-saħħa jiena nifhem illi ħafna minn dawn il-proposti wkoll jesprimu xewqa illi il-health program jibqa' għalih mod individwali aħna nħossu illi sinerġiji u koerenzi aħjar bejn programmi kif ukoll koordinazzjoni u l-konsistenza jistgħu eh, jimmassimizzaw l-impatt ta' dan kollu u anke eh, ikun ta' benefiċċju għal professjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa l-arkitettura l-ġdida tal-isf plus mhux biss sa tħares lejn dan il-punt tas-saħħa ġifieri l-politika tas-saħħa Eh, pubblika u anke li jkun hemm livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa imma tiżgura wkoll li fejn huwa relevanti l-aspetti tas-saħħa jiġu indirizzati fl-infiq soċjali kollu. Eh, grazzi jiena issa eh, ħerqana biex nisma' id-dibattitu min-naħa tagħkom. Grazzi. Grazzi, Kommissarju, issa niftaħ dibattitu se nisimaw il-Kumitat tal-Budgets eh, il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Kommissarju, Signora eh, Kommissarju, il- reglament regolament tal-ISF Plus ifisser li se jkollna odot ġusti effettivi għall ewropa Aħna l-Demokrati Soċjali ilna nsejħu għal dawn il-rapport u anki l-Kumitat tal-Baġit appoġġa dan ir-rapport it-tajjeb u xtaqt nenfasizza tliet prioritajiet biss għat-titjib tal-fond għal l-iżjed vantaġġati u fil-ġlieda tal- eh, kontra għat iżda anki l-garanzija zazax li ġiet introdotta u anki l-importanza tal-food banks u l-organizzazzjoni tal-karità li jippruvaw jimmitigaw l-esklużjoni soċjali u l-faqar u l-bilanċ importanti bejn il-fondi li ngħaqdu u l-fatt li issa għandna flessibilità biex nappoġġjaw dawn it-tliet punti kien importanti għalina għax eh, illi nisiltu ġewwa l-Kumitat nixtieq nirringrazzja l-kollega tiegħi illi mexxa dan din is-silta minkejja l-oppożizzjoni minn xi qawwiet politiċi li jridu jikkonvinċuna li huma progressivi u rridu biss e, u issa fidejn il-Kunsill biex jiżguraw li dan ikun aċċessibbli għal kemm jista' jkun persuni skont l-aspettattivi nis-senal u ftit wara l-11 ta' flaxija naqra tard. Mela, għal-Komitat tal-Kontroll tal-Budget il-kellim li mis għanna l-konvenzjoni ta' dan il-komitat li taħt il-mexxejja maqsuma l SF Plus għandu fittex l-għan l-investimenti u tkabbira għaxol fil- fil-CPR għalġejni u għandu jikkontribwixxi għall-għan tal-politika l-Europa Eżiet Soċjali fejn implementaw il-pilastru Ewropew ta' dritti soċjali fil- fl-istess regolament u skont din dan l għan tal-politika li jesef se jappoġġa l numru ta' għanijiet partikolari l-ewwel wieħed minnhom huwa li ntejbu aċċess għal xogħol ta' kwalità sostenibbli li huwa skont il-liġijiet kollha tal-Unjoni fil ta' xogħol u jirrispetta d-drittijiet ta' kull min ifittex ix-xogħol, speċjalment il-qeda fit-tul u dawk inattivi waqt nippromovu il- il-nis li jaħdmu għal rashom u l-ekonomija soċjali. Grazzi. Grazzi ħafna. Signor Bresso, grazzi ħafna President. Aziza Komissarju, il-kollegi jiena wkoll se nitkellem fuq ftit punti partikolari wkoll tar rapport illi aħna għamilna eh, mal-Kumitat tal-Politika Reġjonali nixtieq nefasizza li fir-rigward tal-test propost mill-Kummissjoni fit-test tal-Parlament Ewropew għandna narfu aħjar il-rwol tar-reġunijiet, il-kwalità benefiċjarji u l-ġest fir-rigward ta' ġestjoni biex nigarantixxu iżjed effettività tal-għanijiet li għandna fil-proposta u niskuraw li jkun hemm koordinament fil rigward tal-esf plus u fil rigward tal-koeżjoni reġjonali jiena kontenta bil-lan tal-Kummissjoni biex tissimplifika u nara fil-li l-sinerġiji bejn il-Fond Soċjali u fondi oħra tirrappreżenta fattur importanti ta' titjib il-proposta tal-Kummissjoni stabbilixxi l-konnessjoni bejn il- E, flimkien mar rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż u l-investimenti tal-ESF e, biex nirgarantixxu iżjed flessibilità fuq il-livell tal-ġestjoni nazzjonali kif ukoll reġjonali u biex narfu l-prijoritajiet tas-setturi u bekk għandna bżonn ta' investimenti bil-bżonn li ndefinixxu aħjar il-rapport bejn il- e, biex ikonna iżjed soċjali ta' dimensjoni soċjali. Mela, il-kelim li jmiss għal-Kumitat tal-Kultura, grazzi ħafna l-Onorevoli Kamarvat. Grazzi, l-edukazzjoni hija l-ġavetta biex tipparteċipa fi soċjetà iżda għad fadlinna problema tal-ġustizzja. Għax l-edukazzjoni ġilli tiddependi minn kif eh, kemm il-ġenituri tiegħek eh, enuk. Dan ifisser li kejja l-programm tal-Erasmus Dan ifisser li għadna rridu nespandu l programm tal-Erasmus. Ċiftit mill-estensjonijiet li aħna xtaqna naraw hawnhekk fil-Parlament se jorbtu mal-ESF Plus u l-miżuri taħtu fejn appoġġaw l-istati il-żazax il-flejes se jmorru għand l iżvantaġġati il biex ikunu ħejju ruħom għal parċipazzjoni fit-taħriġ transkonfinali, pereżempju, innovazzjoni importanti hawnhekk għax il-taħriġ huwa prerekwiżit biex tikser il-ċiklu tal-faqar. Biss jekk ikollok il-tammir meħtieġ tkun tista' tikseb is-suċċess personali u professjonali anki barra mill-pajjiż. Nista' biss nittama li l-Istati membri jużaw din l-opportunità u jagħmlu it-taħriġ fil-quċċata tal-leġenda tagħhom. Jekk joġobkom żommu mal-ħin, indunajt li l-grupp tal-membri tal-SND qed jieħdu iżjed ħin meta jitkellmu. L-Onorevoli Limis, Kristo Gonnos, ma jinsax fil-kamra, mela għanna l-Onorevoli Post għal-libe. Kommissarju, l-għana u l-għini fil-komitat tagħna kien li l-ISF Plus isir għodda eh, biex nipproteġu u natu seta lin nies Xtaqna u li fil-ġejjeni da nkunu iżjed inklusivi u eh, bl-ebda diskriminazzjoni kemm se jkun possibbli biex ikollna prospetti aħjar għal ħajja għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea u bekk nista' Eh, ma jkonniex iżjed diskriminazzjoni u l-esklużjoni u ikonna dan il-valuri konġunti fil-trattati bl-ikbar serjetà. Staqna niksbu li permessa dan il-fond is-soċjetà tagħna ssir soċjetà sostenibbli. Illi impenjajna ruħna biex ikonna fl-Aġenda tal-2030 għall-iżvilupp sostenibbli. Ħanala billi nesprimi l-gratitudni tiegħi lejn il-relatur, il-relatriċi Issa anki l-Onorevoli Bonafej għal kooperazzjoni eccellenti waqt il-laqa ta' Shadows. Jina zammejt mal-ħin. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa l-Komitat tal-Fem, Signora Kosfoska Rajevic. Grazzi ħafna, President, Komissarju, membri tal-Fem tal-Kamra nixtieq ngħid prosit ir-relatur u ewwelnet u l-relatriċi u l-shadows għal dan ix-xogħol li għamlu. L-ISF għandu lan li jeradika l-povertà u jippromovi l-mobilità, etc. Din hija ħaġa li nafuha. Aħna għana fil-Kumitat tal-Fam, aħna ressaqna l-emendi fejn indirizzajna d-differenzi bejn in-nisa u l-irġiel f'dan ir-rapport. L-istess problemi għandhom kaġuni differenti għan-nisa jew għall-irġiel. Pereżempju, li ma tkunx attiv professjonalment għan-nisa ġilieku minħabba l-kura li jieħdu tan-nisa jew tax-xuħ jew tat-tfal waqt li fil-każ tal-irġiel ikun is-saħħa jekk irridu naħdmu fuq dawk il-kwistjonijiet irridu noffru il-postijiet tal-kura ta' tfal u anki nofru l-irġiel u mbagħad il-programmi eh, għall-prevenzjoni għall-kura tas-saħħa tagħhom jiena kuntenta fejn ara iżjed flejjes hawnhekk involuti biex niġġieldu d-diskriminazzjoni biex id-drittijiet tan-nisa jkunu jistgħu jiġu garantiti aħjar. Grazzi ħafna. Is-soċjalisti biss li qed jużaw iżjed ħin Żommu mal-ħin tagħkom jekk jogħġobkom għall pps u l-Kaza issa. E Għandha tkun Unjoni Soċjali fejn neħdu azzjoni konkreta fuq kwistjonijiet soċjali. Hemm bżonn soluzzjonijiet fuq livell Ewropew għall-isfidi soċjali tagħna u l-Fond Soċjali Ewropew naturalment jikkontribwixxi għal dan. Iżda jiena naħseb li jrid jissaħħa il pożizzjonijiet u l proposti tagħna jridu dejjem ikunu ċċentrati fuq il bżonnijiet tas-soċjetajiet tagħna speċjalment meta dawn l-istess pożizzjonijiet u proposti jaffettwaw l-impjiegi u l-karrieri taċ-ċittadini ewropej. il fond soċjali ewropew ġdid se jinvesti fiċ-ċittadini ewropej u ntis biex jgħin lin-nies isibu x-xogħol jagħti għajnuna lil min iħaddem u jippromovi investiment b'saħħtu fil-qasam tal-edukazzjoni. dan il fond jgħin l ewropa ssir aktar kompetittiva mingħajr ma tinsa l-kuxjenza soċjali tagħha. il fond soċjali ewropew il ġdid huwa ntis li jibni fuq is-suċċessi li ġa kellna u jissaħħaħ billi niġbru erba' fondi taħt umbrella waħda u b'hekk titjib l-effiċjenza u s-sinerġija tal-programmi ta' dawn il fondi kollha u allura naħseb din il koeżjoni soċjali qed inkomplu ntejbu l-ġustizzja soċjali nsiru aktar kompetittivi u nagħmlu dan billi kemm jista' jkun ningħaqdu bejnietna f'dak li għandu x'jaqsam qasam soċjali kif għamilna biex propju jintlaqda l ftehim fuq dan ir-rapport li għandna qudiemna. Grazzi ħafna. Dziękuję bardzo w imieniu socjalistów i demokratów. Bardzo proszę pan poseł Brando Benifei. Grazzi ħafna l-SND sur eh, Benefej, grazzi ħafna, grazzi kollega Benefej ehm, il-Fond Soċjali Ewropew għandu xogħol essenzjali li jinbidlu kredibilment il-pilastru Ewropew tad drittijiet soċjali fil- risorsi sodi fil-ħajja tal-utli għall ħajja ta' kuljum taċ ċittadini tagħna jiena kburi li kontribwixxejt bil-amendi tagħna u bit-titjib eh, sod fil-xol, fil-taħriġ, fil-ġlida kontra il-faqar u kontra l-esklużjoni soċjali u għanna il-garanzija zaza se jizdidu kif ukoll il-kompetenzi digitali, il-perċentwali tal-inklużjoni soċjali u għal-fond ehm, għandu jgħin dawk iż-vantaġġati se nigarantixxu għal servizzi tal-kwalità għolja għal taħriġ u għall-edukazzjoni. l fl-aħħar inkun nisa nikkofinanzjaw għall-inklużjoni. Estendejna l-fond tal-innovazzjoni soċjali u nippermettu l-aċċess dirett mill-awtoritajiet lokali mill-organizzazzjonijiet tas-settur tielet settur għall fondi Ewropej biex niffinanzjaw programmi ta' integrazzjoni fuq livell Ewropew u fl-aħħar wara battalja kbira għal ħafna snin introduċejna programm ġdid Garanzija garanzija żaża għat-tfal li jippermetti ħafna tfal ehm, li jiġu mill-sfond żvantaġġati li jkollhom aċċess għas servizzi ehm, għas-saħħa u għal tfulija ta' kwalità u anke għall-ikel. Għandna negozjati mal-Istati Membri u rajna li test ambizjuż tagħna d denju tal-Parlament Ewropew bħala difensur l-ewwel difensur tad-drittijiet tal-bniedem għandha rwol biex nispiraw fiduċja f'dan il-proġett. Grazzi. Grazzi ħafna għal eh, dan id diskors imqan għal fejn żammejt mal-ħin tiegħek is-sur għal-ECR. Issa sur ħokk. Grazzi ħafna il- l-ICF Plus il ġdid qed jissaħħaħ l-Ewropa Soċjali bir-rinfors tal-istruttura soċjali iżda qed inżidu l-kapital ehm, soċjali u ngħinu l-ħaddiema b'teknoloġiji ġodda u qed toffri mod għal tkabbir intelligenti ekonomiku. Eh, u biex intejbu l-konzjoni tax xogħol aħna konna nafu l-modell il soċjali eh, biex eh, kellna bżonnu biex biex nil eh, il-tibdili demografiċi u tat teknoloġija. Maħniex qed inkunu ċari fil-kwad tal-investimenti fiż-żgħażagħ jew fejn qed ngħinu l-persuni b'disabiltajiet biex nappoġġaw il-minoranza tar-Roma jew biex nappoġġaw il-mikro jew l-SMEs permezz ta' din il-leġiżlazzjoni m'għandniex inxekklu l-istati membri fl-inizjattivi tagħhom stess permezz tal-kooperazzjoni transkonfinali pereżempju irridu jkollna dispożizzjonijiet konsistenti li jkunu trasparenti L-Onorevoli Selimovic, għall-Alde. Grazzi ħafna President, permettuli eh, nirringrazzja r-relaturi, l-korrelaturi u anki l-Komissjoni għax-xogħol tajjeb fuq dan il-fajl. Dan il-fajl huwa l-istrument ewlieni għall-investimenti fin-nies eh, għall-koeżjoni soċjali u tejjeb il-ġustizzja soċjali u iżżid il-kompetittività kolimkien fl-Ewropa. Aħna kellna dibattitu fuq xhur eh, fejn um, ehm, fassanna l-anijiet ta' dan il-fajl flimkien mal rakkomandazzjonijiet kont l-analiżi tal-istati membri naħseb li għadna fokus għoli fuq l-ekonomija soċjali u l-ħiliet il-ħiliet fil-digitali u anke l-kura tat-tfal. Aħna ħdimna anke fuq l-impjegi għazzazax u e, provajna niksbdu iżjed flessibilità l-periodu li jmiss. Il-kriżi kriżijiet se jkollna fil-periodu li jmiss u importanti li jkollna flessibilità jekk irridu naħdmu fuqhom b'kull suċċess Iżda li żjed irnexxilna nagħmlu huwa li nappoġġjaw l-integrazzjoni fit-tul tal-migranti fil-pajjiżi kollum kien fl-Unjoni Ewropea. Dawn in-nies waslu hawnhekk jekk tridhom jew le u tkun xi tkun proposta tagħkom għal il-pajjiż irid ikollu l kapaċità u flejjes biex ikun jista' jaħdem fuq l-integrazzjoni ta' dawn in-nies fis-soċjetà Ewropea u jiena kburi l rnexxielna nagħmlu dan. Nisħaq fuq il-bżonn li jkollna iżjed appoġġ għal ommijiet waħedhom, il-ġenituri waħedhom u u li nsaħħu l-aċċess għall-edukazzjoni naħseb li dan il-fajn mhux se jbiddel mhux se jikseb mirakli bħal kull fajl ieħor iżda naħseb li se jikkontribwixxi biex ikollna Ewropa iżjed b'saħħitha fil-mandat li jmiss. Grazzi. Grazzi ħafna għal ħodor. Reverend Reinska. Grazzi ħafna, eh, President il-firda soċjali li qed tikber hija waħda mill-ikbar sfidi li l-unjoni ewropea għandha bħalissa u r-referendum ta' brexit wera li hemm grupp tan-nies fil-unjoni ewropea mhux biss fir-renju unit li jħossu li l-bżonnijiet soċjali mhumiex qed jiġu indirizzati u għandna nindirizzaw dawn il-bżonnijiet tagħhom mhux billi nitilqu mill-unjoni ewropea iżda billi nagħmlu l-unjoni ewropea iżjed ġusta soċjalment u nindirizzaw l-inugwaljanza u l-isf huwa wieħed mill-biċċiet eh, tal-istampa olistika illi ninsaħħu eh, l-ġlieda kontra l-faqar u niġġieldu eh, niġġieldu kontra l-esklużjoni soċjali. Din proposta il-Parlament wera li huwa lest biex jiġġieled din l-isfida u biex jaħdem fuq l-inugwaljanza u aħna lesti fejn biex naraw li l-Kunsill l-Istati Membri jkunu lesti wkoll juru li huma lesti u mhux biex u li mhumiex lesti jipperikolaw il-ġejjieni kollha kemm tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa gwe Sinjura Grazzi, President. Urina għinet ipotofa votu jkuj. It-twettiq tal-ISF ma jistax isir permess fejn tara l-ispejs valuti l-Ewropa Soċjali jridu jew le. Il-budget tal-Unjoni Ewropea qed jitnaqqas kollu kemm hu għal għal żmien li ġejjin iżda qed jitnaqsu anki l-infiq fuq l-isfond soċjali se jkun hemm bżonnijiet eh, ġodda wkoll fil-ġejjien nies li qed jixxieħu li noħolqu il-postijiet tax-xogħol u l-faqar illi jorqod in-nies. L-Ewropa għandha bżonn illi jkollha wiċċ soċjali. Inkella se tinqered mid-disperazzjoni fid-dinja u bekk għandna bżonn ta' għanijiet partikolari fl-ambitu soċjali dawn l-għanijiet jridu jkunu vinkolanti u kif huma l-għanijiet ehm, ekonomiċi. Grazie. Bardzo zakończyliśmy Grazie ħafna. Ek, temmejna dikjarazzjoni mill gruppi politiċi, issa il-kellim individuali. Onorevoli Hetman. <clears throat> Grazie ħafna, President. Onorevoli membri, kuntent nara l-proposta tal-Kommissjoni dwar regolament ġdid għall-ISF. Naħseb li li għadna diversi strumenti komplementari jagħmel dat tip ta' appoġġ iżjed effikaċi. Għed joffri wkoll eh, iżjed trasparenza x'għandna għan u bi lan konkret fuq infokat fuq l-edukazzjoni, inklużjoni soċjali u s-suq ta' xogħol Jiena kuntent ukoll li l-pożizzjoni tal-Parlament tittisħaq r-ruol tar-reġuni li mhux biss ħajkunu beneficjari jew kienu l-istituzzjonijiet li ħajġestjonaw li SF Plus imma huma dawk li l-iżjed jafu dwar ċittadini li jgħixu fil-raġuni tagħhom. Fil-Kumitat tal-Impjegi hija kontent najt li e, wasanna l-kompromess li accettabli l-maġġoranza tal-gruppi. U nispera li nkun nissu negazzjaw mal-Konsill u naddu taħ kemm jista' jkun mala grazzi ħafna. L-Onorevoli Jongerius, President, l-faqar hija ħaġa endemika, wieħed minn kull erba' tfal għandu opportunità li jsofri mill-faqar huma l-ġenituri li għandhom ir-riski li qatt ma jkunu jistgħu jkollhom pek jew inkella għajnuna kura tas-saħħa adekwata għalhekk tara social demokratiċi u timkom għax nħabba fina li l-garanzija ta' tfal hija inkluża. Jena gburi ħafna daw l-parlament ta' toffri il-fondi biex tiġilet kontra l-inġustizzja soċjali. Inħost li l-faqar fost it-tfal hija ħaġa li għandna nifokaw fuq għaw il-rapport ħajkun kontribut importanti. Grazzi ħafna. <clears throat> Naddu issa għall-Onorevoli Lopez Bermejo, President nixtieq nibda billi nivvalora b'forma pożittiva dan il-fond u xi ħaġa li jappoġġa l-politika ta' soċjali u ta' impik. Imma għandu jittejjeb. L-ewwel u qabel kollox għandu jkollu żjed flus wara li eh, poġġejna fi prekarjetà lil ħaddiema l ispejjeż għal problemi soċjali u ta' impjegi huwa ħafna ikbar minn qabel. It-tieni huwa essenzjali li konkretaw il-proġetti prioritari bil-dialogu soċjali l-igwaljenza ta' opportunità eh, taħriġ eh, u għaż għazzaza għalhekk hemm bżonn li kun hemm sinerġiji ma' fondi oħra, b'eċċezzjoni tal-investew huwa wkoll ta' bżonn nirrazzjonalizzaw il-ġestjoni. il ġestjoni mux madana kollu mux ħajkun bizzejed biex insolvu l-problemi strutturali tal-Unjoni Ewropea sakemm ma ma neħux il neħux il-kondizzjonijiet tas-semestru Ewropeo. Grazzi. Naddu għall-Onorevoli Ribeiro. Grazzi ħafna, President. Qed naraw li dan ħanħaġġuh da ħansaħħu dan il-fond hemm għalhekk wieħed irid jagħmel sodisfattux kundizzjonijiet għandu jkun programm simplifikat, iżjed simpli u faċil biex wieħed jaċċedu għandu eh, eh, joffri sodisfazzjon għal bżonnijiet reali ta' ċittadini u mhux jagħmel kontribut biss għal propaganda tal-partiti wieħed għandu jissupero il-barriri soċjali u ġeografiċi billi wieħed jagħti garanzija biex jappoġġaw biss dawk il-proġetti li jfissru iżjed żvilupp soċjali, speċjalment il-garanzija għaż-żgħażagħ biex jappoġġa l-żgħażagħ li hum mhux qed jaħdmu specialment importanti fi zoni rurali fejn eh, ċirkustanzi speċjali. Jiena l-aħħar ħaġa li ngħidu huwa li l-Fond Soċjali Ewropew m'għandux jinsa li aħna l-Ewropa tar-reġuna tar-reġuni. Eh, u wieħed għandu jtemm id-differenza li jeżistu fl-Unjoni Ewropea nnefesa. Grazzi. Blinkeviċ te bardzo proszę. Grazzi ħafna l-Onorevoli għat u faqar kbir huma problemi fil-Unjoni Ewropea. Aħna għanna nibnu Ewropa soċjali, għanna nimplementaw il-drittijiet soċjali bil-intejbu l-impieg u l-progress u uh, l-gwarinza tal-ġeneru, specialment il-faqar Eh, ta' fost it-tfal. Għanna bżon għalek finanzjar adekwata għal miżuri ta' politika soċjali, għanna nżidu il-budget tal-ISF u terz tal-ISF Plus għandu jiġi dedikat biex jiġilet kontra l-faqar u l-istruzzjoni soċjali. Għalek il-grupp ta' SND għet jitlob li nallokaw mill-inqas 6 biljun euro għal eh, fond għal garanzija tat tfal biex jeleb il-faqar fost it-tfal dan għandu għanna nejnu biex inneħu koll il-faqar fost nisa anzjani li għandhom pensjonijiet 40% nqas minn irġiel u għandu jkun hemm ukoll opportunità biex jkun hemm ekwilibrju għal familja u l-xogħol u l-faqar jonqos. Grazzi. L-Onorevoli Detjen. Mikrofonu għal l-Onorevoli Detjen. President, Kommissarju. L-unika ħaġa l-għet jista jifem. tamel li l-Europa hija ħaġa reali għal specialment għal dawk ir-raġuni li ma tantx huma żviluppati ekonomikament. Ħafna drabi jsaqsu l-Ewropa x'tittina u l-ISF tagħti risposta adekwata b'forma eh, ċara. L-Ewropa tinvesti fil-nies eh, appoġġ soċjali, integrazzjoni fil-suq eh, tax-xogħol, dawn huma tip ta' affarijiet li l-ISF e jappoġġa. Meta jkun hemm tibdiliet strutturali fil-suq tax-xogħol, l-Unjoni Ewropea ma tabbandunax lin-nies il-faqar huwa ħaġa li tintiret. Imma m'hemmx fej li tkun hekk jekk ngħinu liż-żgħażagħ. Għalhekk l-Unjoni Ewropea tgħin l żgħażagħ li huma vulnerabbli għal faqar eh, billi ntuhom ikel b'xejn, kodba b'xejn fl-iskejjel. U jekk il-ġenituri ma jistawx jibatu huma għal vjaġġi, l-iskola għandhom ikollu wkoll l-opportunità li tagħmel hekk. Grazzi ħafna. Navlussa għall-Onorevoli Evelyn Regner minuta. Grazzi ħafna, President. Kummissarju, għanna bżon flus biex nġildu kontra il-qat. Għanna bżon din il-flus biex nofru perspettiva eh, għal-żaza, biex it-tfali kollum kamra sħuna msaħna għax kull tifel u tifla għandhom dritt għall-iskejjel u l-appoċ għandna bżonn garanzija tfal biex niżguraw li kull tifel u tifla jkollhom eh, aċċess għal kura medika bxejn eh, abitazzjoni adekwata għandhom bżonn aċċess tal kollu għax l jessef għandha bżonn iżjed fondi mhux inqas m'għandix titnaqqas. Mhux biss kwestjoni ta' kliem feraħ, aħna għawek qed nagħmlu dak li hemm bżonn fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Tajtna tlet sekundi. Issa naddu għal għaj. Jaz jofs Jaska. Minuta. Il-qofol tal-ESF huwa lan li wieħed itejjeb it-taħriġ għas-suq ta' xogħol u l-effikaċja tagħha il-fond, l-attivitajiet tal-fond għandu joffru kompetenzi li hemm bżonnhom, per ehm, eżempju kompetenza diġitali. Dawn huma importanti fil-snin li ġejjin. L-ekonomija qed titbiddel il-rivoluzzjoni industrijali 4.0 tagħmel dan ta' bżonn għandna nagħtu iżjed kwalifiki lil ħaddiema. It-tibdiliet qed isiru malaj għalhekk għandna bżonn flus biex wieħed jantiċipa it-tibdiliet li jsiru fis-suq tax-xogħol. Nirringrazzja r-rapportel għax-xogħol eċċellenti li jagħmlu. Naqbel magħhom meta jgħidu li aħna għandna bżonn niżguraw li jkun hemm aċċess għal suq tax-xogħol għal dawk li huma vulnerabbli għandna bżonn ukoll nappoġġjaw lil dawk li jaħdmu għar rashom. Għandna żgħażagħ li għanna bżon li jkun hemm iżjed flus mill jessef li morru ilhom. Grazzi ħafna minuta kjoġobkom. Nkellem li jmiss dawk li ilhom ma jaħdmu u żgħażagħ ma jkollhomx appoġġ kritiku jekk il-Brexit kompli. Inħabda da telf mill-fond soċjali, iż-żazax tar-Renju Unit li jirrepreżenta UKU eh, jisima jirrepreżenta arba eh, assoċjazzjoni ta' żazax meta wieħed jara li ħajkun hemm it-telf tal-fondi tal-ISF u l-fondi tal-żvilupp reġjonali ħatit jitilfu xi 160 miljun eh, euro liri fil-sena il-żaza huma dawk li safrew verament il-konsekwenzi tal-austerità minn mindu il-Partit Konservattiv taħlu fil-gvern fl-2010 eh, eh, kien hemm miljuni ta' tnaqqis il-Merseyside Youth Association f'raġun tiegħi jgħidu li minar li jessef xi tmimmit żgħażagħ eh, jitilfu l-appoġġ għal biex ikunu jistgħu jaħdmu 40 impjegati jintilfu u 21,000 eh, eh, jitilfu appoċ. Il-poplu tal-Liverpool votaw biex jibqaw Brexit. Eh, Dispeċini għet il-president il-ħintijak spiċċa. L-onorvoli Marjas. Grazie ħafna, president. Inħolqu ħafna għad un fuqra l-ESF Plus u l-azzjoniet li ħajjiħu jkun jista jaġixxi f'diversi livelli biex jiffaċċa il-faqar fost it-tfal għax dan wasal f'livell mhux aċċettabbli. Jappoġġaw koll il dawk li huma qiegħda fit-tul u l dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jaħdmu għandhom ikunu l l-opportunità jkollhom disponibbli ċerta għodda biex ikunu jistgħu jistħarġu, jitħarġu biex jiffacċaw id-dinja globalizzata. Mbagħad hemm ukoll dawk li man kapacitati għandhom bżon appoġġ koll U jista' jgħin eh, f'ħafna livelli fis-saħħa pereżempju jew inkella fl-impjieg. Grazzi ħafna. Sur Pimiento Lopez. Grazzi ħafna, President. Il-programma li għandu fl-SF jew inkella l-fondi li għandu eh, eh, huma summetti għal semestru Ewropew. Hemm ftit fondi, hemm ħafna kondizzjonijiet hemm eh, ukoll eh, regolazzjoni mal-Fond Euroinvest. Aħna aħna rridu li dan jkollu mpat, speċjalment fil-Portugal. Eh, għandha bżonn ċerta tibdiliet, m'għandux xieġi, għandu jiġi żviluppat u sottomess għall-iżvilupp biex wieħed ikun jista' iwassal għall investiment fis-servizzi pubbliċi bxejn u ta' kwalità speċjalment fis-saħħa u l-edukazzjoni l-użu tal-fond biex jiffaċċja l-problemi u l-sfidi soċjali, speċjalment bil-ħolqien ta' impjiegi u li wieħed ifittex ukoll strateġiji biex jiġġieled kontra l-faqar għandu bżonn iżid il-budget tal-fond. Dan huma tibdiliet li jippermedjatu jagħtu opportunità biex inkun iżjed b'saħħtu. Grazzi. Grazzi ħafna. Non il-Kummissarju Sojrova. Grazzi, President, jina nemmen li regolament il-ġdijt tal-European Social Fund jippermetti li l-fondi jiġu użati b'forma eżet adekwata ma jkun hemmx duplikazzjoni għand nkun nistaw naqdu ruoli differenti li jgħinu li jkun hemm implementazzjoni. <clears throat> U li għandu jnaqqas il-pis amministrativ naħseb li il-konnessjoni mal-semestru Ewropej hija idea tajba biex hekk nallokaw aħjar il-fondi għal prioritajiet fejn eh, eh, stati membri jkredu da. Imma aħna għandna bżonn ukoll nkunu nistgħu nelbu iżjed id-differenzi soċjali ekonomiċi bejn l-istati membri. Naħseb li hija idea tajba li jkun hemm flessibilità fl-użu tal-fondi, aħna nkunu nistgħu naddattaw l-użu tal-flus kont il kuntess Fir-Repubblika Ċeka, per eżempju, ħankunu nistaw eh, nkomplu l-appoġġaw il-gruppi ta' tfal u kresh. Grazzi ħafna. Non libri konieċna. Grazzi ħafna, kollegi. Jien nixtieq nirringrazzja eh, l-Sinjura Rapporter Sfortunatament fis-soċjetà Ewropea hemm ħafna sfidi soċjali. Il-fuq minn 100 miljun persuna għandhom riskju ta' faqar. Fir-Repubblika Ċeka hemm ħafna li eh, qegħdin fid-dejn għandhom ħafna dejn u qed jaħtfulhom il-proprjetà tagħhom u bħala riżultat ta' dan dan jfisser li ma jemnux fil-ġustizzja dawn il-problemi mhux biss jirriskjaw il-kondizzjonijiet tal-ħajja ma fl-istess ħin joħolqu pressjonijiet importanti fil-soċjetajiet Ewropea. Għalhekk jiena kuntenta nara li dan il-fond ħaj jippermetti eh, jgħin lin-nies għandu jaqsam impjiegi saħħa u servizzi soċi pubbliċi. L-Unjoni Ewropea m'għandix tinsa li l-aħjar investiment huwa l-investiment fin-nies u l-ħajja tagħhom. In-nies tagħna, iċ-ċittadini tagħna ħaqhom kundizzjonijiet hekk. Grazzi ħafna. Naddu issa l-onorevoli Sefarja. Grazzi ħafna. Nawa għabil kollox nixtieq eh, nifraħ li signora Lopez Fontanier għax-xogħol li għamlet. Is-Fond Soċjali Ewropew kienet biċċa importanti fil koezjoni aħna għandna problemi popolazzjoni li qed tixjieħ, għandha bżonn iżjed kura Għanna huwa wkoll pressjoni fuq is-servizzi soċjali tal-Istati membri. Strateġija plurianwal li tmur li hemm mill-politika u tkun komplementarja f'dan is-sens qed nirriflettu żjed fuq is-saħħa f'serje ta' programmi nitkellmu dwar 407 miljuni, nitkellmu dwar ħafna flus huwa font ambizzjuż biex itejjeb Eh, ikun hemm eh, tqassim adekwat u jagħti servizzi li huma tajbin u kura primarja wkoll u qrib. Huwa tajjeb li jkun hekk għax hekk nagħtu garanzija li l-ebda ċittadin ma jib ma jibqa barra mill-programm ta' bini tal-Ewropa. Grazzi. L-Onorevoli Toms. Grazzi għalli tajt il-mikrofonu. L-Unjoni Ewropea tista' tkompli eh, tkun kompetittiva jekk inżommu livell ta' impjegi oħli, saħħa u inklużjoni soċjali il-vojt li hemm f'dak li għandu xjaqsam aspetti digitali u l-konnessjonijiet bej l-edukazzjoni fuq naħa u s-suq tax xogħol fuq naħa l-oħra għandhom impatt negattiv fuq is-soċjetà Ewropea. Għandna bżonn ninvestu fil-kapital uman li jagħti kontribut għal tkabbir ekonomiku. U l-ISF huwa investiment fil-kapital uman. Bħala rapporter tal-inizjattiva umana naħseb li għandna nieħdu ħsieb iż-żgħażagħ u nam nistabbilixxu bila eh, percentaġġ eh, minimu li jiġi kofinanzjat mill-Istati membri f'dan il-programm. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Kommissarju Tissin. Grazzi ħafna, onorevoli membri. Dan jisħaq l-importanza tal-ISF Plus. Bħal dejjem il-Kummissjoni disposta tisma' uh, fit trialogu u taġixxi bħala honest broker. Jiena għandi kull fiduċja li taħt il-Presidenza Rumena il-Kunsill tavanza wkoll fuq il-regolament ISF e Plus. L-idea li tiġi adottar fl-2009 għal programm għal programm li jmiss. Eżis membri il-fondi tal-Unjoni Ewropea fl-investiment għal fin-nies huwa eh, ehm, jirrifletti li aħna rridu navanzaw biex natu nħarsu l-ċittadini tagħna u nħarsu l dawk li huma qiegħda nisa u rġiel eh, daw li li ġew wilda hekk mill-bidu meta jkunu tfal li SF Plus huwa għodda li li ċittadini jistgħu jaraw għax qiegħed hemmhekk biex jgħin biex jasal għal koeżjoni soċjali u konverġenza soċjali. Jiena konvinta li grazzi għall-impenn konkret tal kolleġizlaturi u l-Parlament konkretament li l-Unjoni Ewropea tkun f'pożizzjoni aħjar biex tagħti riżultati fuq il-pretenzjonijiet ta' ċittadini tagħna fil-MFF li jmiss. Grazzi tax-xogħol siwi u tagħkom u l-fatt li avanzajtu daqshekk malaj u nifraħ lil dawk kollha li pparteċipaw f'da kollu, speċjalment eh, fir-rapporter. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Il-rapporter, Onorevole Lope Fontani. President, għal darbohra jina nishtiq Nirringrazzja għal kooperazzjoni li kien hemm bej il-kollegi u l-timijiet tagħna <clears throat> u l-Kommissjoni. Ftit żmien li kellna naħseb li rnexxinna nipproduċu test li huwa solidu u bilanċat. U hekk huwa possibbli li kulħadd kellu għan waħdini li soċjetà ħjar fl-Ewropa. U hekk ma fittejniex pożizzjonijiet maksimalista. Jiena naf konxa li kellna nċedu, kulħadd kellu jċedu f'diversi pati, ma naħseb li eh, dak li wasanna li ħajkun utli għal ċittadin, indipendentament fejjexu biex wieħed itejjeb il koezjoni soċjali ekonomika u territorjali l-fond ħa fsegwi eh, il-prinċipi tal-pilar soċjali u l-artiklu 74 tal-trattat. Għalhekk wieħed jieħu nota realtajiet differenti territorjali li ħajkunu fl-istati membri palma huwa dak ta' telf ta' popolazzjoni jekk nkunu nistgħu nibatu sex messaġġi ċari. L-ewwel huwa li ċittadini, ċittadini Ewropew huma eh, dak li li zet jimporta l-Unjoni Ewropea u aħna ħanaħdmu biex intejbu l-ħajja tagħhom. U t-tieni messaġġ ħajmur lill-Kunsill. Mill-Parlament Ewropew aħna għamilna x-xogħol tagħna, x-xogħol ta' il-flott tiegħu u jekk japprovaw eh, ir-rapport kif nispera nkunu preparati biex nibdew in-negozjati. Bħala rapporter naf li huwa diffiċli ma nispera li l-Presidenza Rumena tilħaq eh, tapprova biex tkun tisa tibda il-proċess tan negozjati u nispera bħal maġġoranza tal-kollegi li nkunu nistgħu ntemmu f'din il-leġislatura. Grazzi ħafna. Dziękuję Grazzi ħafna lill-rapporter. Naħseb illi hekk nistgħu wkoll nifirħulek ukoll fuq id-dibattitu li kellna jiena ħanalaq din id-diskussjoni nivvotaw fuq dan għada. Sa nistgħu nkomplu fl-aħħar bl-aħħar punt tal-aġenda għad fadlilna nofsija għal dan dan huwa r-rapport ta' Pascal Arimont fuq dispożizzjonijiet speċifiċi fuq il-kooperazzjoni anzi fuq l-interreg jiġifieri l-mira tal-kooperazzjoni territorjali jiena ħanitlobkom eżis membri jiena san nippermetti li jitkellmu nies taħt il-proċedura KHDI li ma jkunux tkellmu taħt proċeduri KGDI oħrajn. Jekk jogħġobkom ifhmuni. Eh, għaliex eh, ma sar il-ħin. Għanna 29 minuta u suppost għanna nispiċċaw għal ftit wara il-11 Mela ħanibdew bil-rapporter, is-sur Arimon. President, Kommissjoni kollegi, jiena segwejt il-vot tal-House of Commons U rajna illi il-ftejim maddix. Anzi, kien hemm ingħatat kaxkira. Il-Brexit u l-Interreg huma żewġ affarijiet kompletament differenti. Jiena minn reġjun fuq il-frontiera u l-programm Interreg mis-snin design meta dan inħoloq, ħoloq komunitajiet fil-żoni fuq il-frontiera, frontieri illi ħafna drabi jkunu anke fil-moħħ u fl-idej ta' dak li jkun, jiġifieri hawn ċerta element simboliku. Fil-tim tan-negozjati tagħna rridu niżguraw li inkomplu nagħmlu finanzjament għall attivitajiet transkonfinali kien hemm mijiet ta' emendi, saħdimna fuq 46 eh, emendi ta' kompromess, sabiex dan ir rapport ġie eh, adottat b'mod unanimu. L-idea kienet illi ma jkunx dead ends fejn għandhom xaqsmu dawn iż-żoni tal-frontiera ma jkunux bħal sqaq. Aħna bil-kontra anzi nixtiequ illi dan il-8.4 biljun ikun l-ammont għal perjodu ta' finanzjarjament. Ovvijament dan huwa bażi tan negozjati li se jkollna fuq l-MFF, però il-figura tagħna hija ta' 11.4 biljun fl-opinjoni tagħna il-kooperazzjoni transkonfinali m'għandix tkun soġġetta għal tnaqqis finanzjarju. Din hija xi ħaġa illi aħna nħossu li hija vitali għal kulħadd fl-Ewropa, speċjalment meta aħna qegħdin nitkellmu fuq it-tneħħija tal-frontieri interni. N-nies fuq dawn l-istess frontieri wkoll mhux qed jifhmu għalfejn hemm dawn l-ostakoli sabiex huma jaqsmu eh, dawn il-frontieri x'jaħdem fl-Ewropa u ma x'ma jaħdimx ħafna minn dawn il-proġetti interreg ikunu proġetti pilota u eh, dawn ikunu anka ta' problemi għal żoni eh, fuq il-frontiera. Dawn huwa programm li għandna bżonn fl-Ewropa. Meta aħna ħdimna fuq din il ta' leġislazzjoni, aħna ħarisna lejn il-proġetti prattiċi kif dawn jistgħu jiġu implementati, kanna bżonn għandna bżonn iktar flus, għandna wkoll eh, bżonn illi il project managers ma jibdlux il-proġetti illi kienu jaħdmu fil-passat li ma nsewux xi ħaġa li qiegħda taħdem tajjeb. Importanti wkoll li l-mikro proġetti, jiġifieri l-proġetti minn persuna għal persuna, per, illi ukoll jaqgħu taħdan il-programm u għandhom ikollhom ukoll aċċess għal dan. Tajjeb li dan it-test huwa wieħed prattiku u m'għandux jaqsam mal-torrità avorju li ħafna drabi tingħata Brussell. Aħna Ħadimna wkoll mal-Kezi kif ukoll mal-kumitati eh, oħrajn f'dan il-Parlament. Anka l-ostakoli illi hemm negozji affajt li jdu jitneħħew il-proposti tal-Kummissjoni sejrin fid-direzzjoni tajba aħna qegħdin niddefinixxu l-kriterji sabiex dawn ħarsu l qudiem għandna kriterji fuq l-SMEs u l-sigurtà tagħhom, eh, anke l-tibdil fil-klima. Dan kollu jfisser illi il-programm Interreg jista' jkun ta' simbolu. Jekk aġenzija, ġaħat li imexxi aġenzija tal-riklamar irid jagħmel film fuq, l-Ewropa kriet fondi mill-Interreg irrit nis eh, minn minn min pajzi differenti sal kumitat tal-iżvilupp is-sinjura Theo Karos kellha titkellem però mhux għadda nara hawnhekk fl-awla u għalhekk nista' nimxi biex ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni l-Kummissarju Tisen. Il-mikrofonu għall-Kummissjoni. Grazzi ħafna, President, għal jattadir il-kelma lejla għal darboħra. Jina fissem il-Komissjoni Ewropea nishtiq nirringrazzja il-rapporter, Sur Arimo, kif ukoll il-Shadow Rapporters tal-kwalità ta' dan il-rapport, kif ukoll tal-appoġġ kostanti tagħhom għal dan il-kooperazzjoni territorjali magħrufa wkoll bħala Interreg. Il-Komissjoni wkoll tixtieq tirringrazzja l-Kumitat dwar l-iżvilupp Ehm, reġjonali, eh, l-iskadenzi huma viċin u għandhom ikunu lesti wkoll għal periodu ta' programmar illi jmiss. Il-Konsil hemm bżonn li jagħmel il-parti tiegħu sabiex jinżamm il-momentum fuq dan il-fajl ħalli anke jibdew in-negozjati. Dan kollu huwa rilevanti għaliex jorbot mal essenza tal-proġett Ewropew, ġifiri illi aħna ninaqdu flimkien li l-in mill-frontieri sabiex nindirizzaw il-kwistjonijiet komuni u l-sfidi komuni. Aħna nixtiequ nerġgħu nirrevedu l-arkitettura tal-Interreg sabiex inneħħu l-xogħol duplikat Il-proposta hawnhekk tisħa fuq l-importanza ta' loqsma funzjonali u fl-istess ħin il-proposta tagħti wkoll mezzi sabiex tinżamm il-kooperazzjoni transkonfinali b'mod partikolari fuq il-kwistjonijiet marittimi. Il-mira wkoll hija li ħana nħarsu lejn l-aspett strateġiku tal-programmi futuri sabiex dawn jintrabtu aħjar ma' eh, oqsfa eh, strateġiċi li jeżistu diġà kif ukoll ma' inizjattivi politiċi apparti minn hekk mira oħra hija s-simplifikazzjoni mod radikali sabiex ikun hemm inqas riżorsi għal kompiti amministrattivi u li minflok niffukaw iktar fuq l-impatt reali r-riżultati. Il-Komissjoni taraf eh, li intom qegħdin eh, tifmu kemm importanti s-simplifikazzjoni Eh, u li konna dawn miżuri simplifikati fl-aħħar mill-aħħar ukoll il-programm Interreg se jiffoka iktar minn qatt qabel fuq il-kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet fuq kwistjonijiet marbutin ma' frontiera kif ukoll l-investiment eh, fuq kwistjonijiet ta' interess pubbliku. B'dan il-mod inkunu nistgħu insaħħu dan kollu u nħduh eh, fuq livell ieħor dan il-fond. Grazzi. Issa għal Kumitat tal-Budget is-Sur Kon. Grazzi ħafna. Jiena fil-reġjun tiegħi għandi 4 biljun persuna mill-Belġju mm, fil-Ġermanja u importanti li konna reġjuni bħal dawn il-kooperazzjoni interreg bejn universitajiet il-swieq tax-xogħol numru ta' programmi li jressqu lin-nies iktar viċin ta' xulxin sabiex anke ngħinu lil dawn in-nies u ħajjithom tkun iktar faċli Għalhekk qed nitolbu iktar fondi għaliex aħna ma rridux li jkomplu biss dawn il-programmi ma li jikbru wkoll. Jiena nixtieq nifoka wkoll fuq kemm importanti li aħna nnaqsu l-pis amministrattiv. Għaliex ħafna drabi iktar ikun hemm amministrazzjoni mill-programm. Aħna nixtiequ illi n-nies ikunu entużjasti fuq l-Ewropa u li jieħdu pjaċir b'din tip ta' kooperazzjoni. Grazzi ħafna. Issa għal Kumitat Kult is-Sinjura Mizzi. Jura Kummissarju, l-istrumenti finanzjarji li huma msemmija f'dan ir-rapport huma importanti ħafna l iżvilupp reġjonali għall-kultura u għall-progress edukattiv fl-unjoni ewropea. dawn huma kruċjali jekk għandna lan li jkollna unjoni ewropea li fiha ċ ċittadini jħossuhom parti u li toffri opportunitajiet indaqs liċ-ċittadini kollha jiġu minn fejn jiġu. il proposti tiegħi fil-kult jinsistu li l-kultura u l-edukazzjoni huma importanti jekk iridu neliminaw il frontieri reġjonali għalhekk irridu niżguraw fondi suffiċjenti għal dan l-għan. filwaqt li nara li x-xogħol tajjeb li jagħmel ir-rapporteur fejn għandha x'taqsam il-politika reġjonali jridu nagħtu importanza wkoll il riċerka u l-edukazzjoni għax dawn jgħinu biex tingħata spinta lill-kompetittività u l-innovazzjoni u għad ekonomiku sod fir-reġjuni kollha tal-unjoni. il-messaġġ li jdu nagħtu hu wieħed fejn unjoni fejn kulħadd huwa meqjus indaqs rispettivament minn liema reġjun wieħed ikun ġej. aħna unjoni ewropea mingħajr fruntieri tal art jew baħar ta' kulturi u lingwi differenti bennina ta' opportunitajiet. grazzi. almost. dziękuję bardzo. w imieniu grupy epl bardzo proszę Grazzi ħafna. Issa Sur Van Nistelrooy. Grazzi ħafna, Sur President, jana xtiq ringrazzja l rapporter eh, u anka l-Komissarju eh, Tyson naħseb illi illum dan huwa żmien fejn qegħdin naraw li din mhi xi ħaġa mill-passat imma xi ħaġa li hija rilevanti llum ukoll. sma anka fejn eh, għandek nis nies li forsi mhumiex jgħixu f'reġuni mhux popolati ħafna però jaħdmu ħafna bejniethom hemm bżonn nies li jgħixu fuq il-frontiera għaliex eh, dawn fl ħamilla mill jifhmu eżattament x'inhi l-kwistjoni dawn huma kollha oqsma illi anka għandhom ħafna importanza programmi